Thank you, um, colleagues. We will now Grazzi ħafna kollegi, unkomplu bid-dibattitu tagħna l-lum li huwa fuq il-Balkani tal-Punent, għandna dikrazzjoni mill-rappreżentantoli tal-affarijiet barrani u għal-politika tas-sigurtà fuq deċiżjoni ġiet adottata fuq l-istrateġija ta' tkabbir tal-UE għal-Balkani tal-Punent u biex nibdew id-dibattitu tagħna issa nistieden l viċi President Signora Mogherina biex tiħu pasta. Grazzi. Ħafna Sinjura President.